rapport mill-Onorevoli Diakonu, rapport bit-titlu lejn approċċ integrat għal world kulturali għall-Ewropa. Rapporter, grazie Signora President. Fir-rapport ipprovajna li konvinċu li dawk li huma responsabbli bil-importanza u l-opportunitajiet li jista' joħloq is-settur kulturali din l-importanza toħroġ biċċar mit-titlu għadin nitkellmu dwar approċċ integrat. B'integrat infissru li d-dimensjoni kulturali teżisti fis-suġġetti kollha qegħdin nistgħu niżviluppaw fid-dibattitu dwar il-ħajja ta' kuljum. U hemm xi punti li nsemmi. insemmi. Għana qegħdin nitolbu għal definizzjoni ta' sena Ewropea dedikata għal patrimonju kulturali li kolla budget adekwat nisorbu lil Komissjoni Ewropea illi torganizza aħjar l-informazzjoni dwar il-wirt kulturali b'website apposta għal dan is-suġġett. Medus għandu nħibbew dwar fatt li dispożizzjoni qiegħda hemm fuq l-internet. Ir-realtà hi illi l-qasam kulturali għandu bżonn ta' finanzjament fl-istat kollha li trejnu l-operaturi kulturali sabiex ikunu jistgħu jużaw il-fondi Ewropej kollha li għandhom dritt tal-jom punt importanti ieħor. Il-5 miljun euro limitu għal proġetti kulturali aħna rridu li din għandha titneħħa hija ċifra artifiċjali u rapport tagħna jafas biċ-ċar fuq dan l-istiden lill kummissjoni biex tagħti widen l menti ta' ċittadini Ewropej illi talbuna biex din tinbidel aħna li torbu għal stima xirqa għal proġetti kulturali lix restawra ta' sit kulturali mish numru ta' kontijiet, ma tiċ tara bess l-element finanzjaru da' stan tiridu namlu referenza obbligatorja dwar il-kwalità tal-restawr. Bil-fondi Ewropej nistaw infarku dak il eluf ta' snin u gwerer mar nixilom xe irdu. Nishtiq infakkar il- l-attakki barbari fuq il-belt ta' Palmira meravilja tal-wirt dinji belt mill-isbaħ illi għanda anki għajna ta' ilma termali memx xejn iżjed, memx zejt, memx popolazzjonijiet jgħixu hemm u terroristi attakkawa il għaliex il għaliex hija l-wirt il-memorja kulturali dinjija. Dan insemmieħ il għaliex titilu fuq il- ġiet votata riżoluzzjoni illi tikkonsidra dawn l-atti bħala reati kontra l-umanità illa lix reati huma dawn. Issa b'dispjaċir ngħid illi dan l-aħħar kien hemm evalwazzjoni tal-żoni li jinsabu qrib l-Unjoni Ewropea illi ħolqot sitwazzjoni ta' sew ta' periklu din l-evalwazzjoni konsiderat il-kriterji politiċi ġejo, politiċi, militari, ekonomiċi u kol probabli u xnaffien u ma konsiderat il-kriterji kulturali. Għallastant, il-krizi ta' refugjati ta' dawn immigranti kbira ta' sew u mhux mistennija l-Unjoni Ewropea fija għedin naraw possibilità ta' kriżi kulturali, il-culture shock. Nispera li m'għandix raġun u nixtieq toġiba ta' malajr mill-Kummissjoni. Thank you to our rapporteur and Grazie l rapporteur nadu minuta l-Onorevoli Cristoforo. Για μένα η Ευρώπη είναι ορισμός του πολιτισμού και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Και θεωρώ... Iva, grazzi, jina inħoss illi l-Unjoni Ewropea kienet u għada id-difensur tal-kultura Ewropea jina ġej minn pajis ċipru fuq l-gżira ta' ċipru 41 sena beni kulturali u beni reġjużi ġew misruqa u issa jinsabu fidejn traffikanti traffikanti tal-bini tal-arti fl-Ewropa stess. ċipru hija membru tal-Unjoni Ewropea u hija parti mill-wirt kulturali. Ewropew. Eluf ta' knejes, eluf ta' monumenti, eluf ta' snin ta' storja reliġjuża, antikitajiet erdu tfarku u jinsabu fis-suq illegali Ewropew li teqret il-pajis mill-livell kulturali hija ħaġa mill-lar għal daqstant irridu ikonna l-qafas leġislattiv li jipperm il-ritorn ta' dawn il-beni li jkunu ġew traffikati sabiex jirritornaw l-ura pajizom ikun ċipru jkun fej ikun diġa smajna l-kas ta' Sirja u Palmira. L-Onorevoli Costa l-minu. Grazie Presidente e... Grazie Presidente, ringrazio ħafna il collega Diokru illi illi aħna permettilna anke nkunu nistgħu nagħtu segwitu lil komunikat tal-Kummissjoni b'rapport tal-Parlament sur Kummissarju dan ifisser talba lill kummissjoni lill kunsell biex ikun hemm kontinwazzjoni sabiex dan jerġa' jimpeda il-dan il-lass ta' żvilupp ta' kooperazzjoni ta' intervent anke għall-investimenti u u koll għandu valur simboliku ovvju għal kulħadd u ma fatti traġiċi li fakkaruna fil-anniversarju ta' xarsni tal-konvenzjoni ta' ġnus maquda dwar diversità kulturali li għana sejrin infakru il-wirt kulturali u wirt tad dinja. Għal-estentu importanti illi nifmu il-direzzjoni tista' ta' jagħti dan ir-rapport il-rapport ta' dimensjoni trasversali u li jaqat il-rizorsi suġġata stant importanti mill-pubbliku u mill-privat. Grazie. Thank you, Mr. Moraes. Grazzi l-Onorevoli Moraes. Mikrofon għal-kelli. Kirja Sur President, illi taħta fl-opportunità unek ta' approċċ integrat nixtieq ninforma lill-Parlament illi samittini u samil tieni gwerra dinjija pajjiżi kien suġġett għal ħtif serq u inħareġ issa mill-Ministeru tal-Kultura Grek ġabra ta' dawk il- L-antikitajiet li nsterqu minn pajjiżi importanti li nżommu anki għajnejna il-Konvenzjoni ta' ġnus maquda tal-1970 dwar il-repatriazzjoni tal-beni kulturali misruqa nixtieq insemmi dan il-pont, pont li semmi diġa sena ilu meta kena diskussjoni. Meta kena din id-diskussjoni meta jiena semmejtu fis-smih għal ħatra ta' komissarju dawn il-beni misruqa minn nazzisti mill-Greċja. Ittħad bdejt azzjoni għal minuta l-Onorevoli Jakovic. Amerika bitjena velik. Mela, l-Amerika sejr is-sir. is-sir ħanut l-ċina fabrika, l-Afrika destinazzjoni turistika u l-Europa mużew. Dek hija realtà il-wirt tagħna fiżiku mhux wata importanza kbira. Bekk nixtieq infakkar punt, ejja niftakru il-kultura x'inhi t-turizmu Ewropew dan u dak li trid tħares leħa kemm huwa importanti għall-ekonomija tagħna u kemm huwa importanti għall-identità tagħna bekk jiena nappoġġa il dan il-proġett tal-Kapitali Ewropej. Iżda forsi l-Kummissjoni tista' tiddefinixxi ir-reġjuni bħala reġjuni kulturali, bħala destinazzjonijiet kulturali. Grazzi l-Onorevoli Marga l-Minuta. Eh, Hablar de patrimonio kulturali. Meta nitkellmu fuq il-wirt kulturali, waqt impotenti naraw il-erda ta' Palmira ċajta di vera, meta naraw il l-Ewropa eh, turi koxenza fa' dak li qed jiġri u għalhekk fan ir-rapport qegħdin ngħidu approċċ integrat tal-wirt tal-Ewropa eh, għanna titlu eh, koherenti u għanna bżon ndaħlu l-arfin, l-linja ta' konservazzjoni, l-linja ta' azzjoni, kif għadna u koll dan patrimonju u għalek dan il-ruwa li jekk rridu nitkellmu fuq Europa fil-futur hemm bżonn nibdew nirrispettaw l-istorja tagħna nafuha nuru l-valuri Ewropej illi dejjem jabdu id fit mal-personalità kulturali, reliġjużi, ekonomiċi ta' post, spazju jew kultura determinata u għalhekk għal daqstant Aħna badna triq tajba permezz dan ir-rapport illi jitlob id-disponibilità ta' portal Europow uniku li jkun jista' jiġbor eh, il-pjanijiet li ma frammentati u l-istess waqt rikonoxximent ta' dawn dan dawn l-atturi biex ikonna politika Ewropea waħda konġunta. Grazzi. Grazzi, sam dan il-Kommissjoni biex swieġa pal-kommenti li sama. Thank you, Madam Speaker. Grazzi, Signor President, membri onorevoli, il-Kommissjoni ġiġ ringrazzja l-rapporter Sur diacono u al Shadow rapporteurs għal l-approċ komprensiv rapport il rapporto kopri l-ispettru kollu tal-wirt kulturali, il-rakomendazzjonijiet anke li jieġu metrieta in konsiderazzjoni u jissuġġerixxu passi li għandhom jittieħdu al titjib u promozzjoni permezz ta' approċċ komprensiv għal wirt kulturali hija essenzjali li lil mill-valur intrinsiku il-wirt kulturali jkompli jgħin għal l-iżvilupp soċjali u ekonomiku u jorbot anki mal-ħajiet tal-Ewropej <coughs> permezz anke ta' tisħiħ tal-identità Ewropea. E kif qed nitkellmu il-wirt huwa il-suġġett anki tal-vandalizmu u erda palma nistaw niraw bil l-immaġni li għaxlonna mill-Sirja u l-Iraq iżda hemm tedejt inqas violenti mill tal-wirt kulturali. Nistaw forsi ninsew illi din iżbuħija da sant fraġli teħtieġ lajnuna u l-kura biex tibqa' tiżisti. Irridu naraw illi jiġu applikati odot u mekkanizmi b'mod integrat għall sfidi il settur tal-wirt kulturali qiegħed jiffaċċja. Il-Kommissjoni diġa ħadet azzjoni fuq uh, bosta mill-punti msemmija fir-rapport. Il-Kommissjoni bdiet taħdem mal-Istati membri fl-2016-2017 din ħat kompli permess ta' trasferiment fejn u ħidma anke fuq ħiliet din naħdmu fuq peer learning fost li bliet u r-reġjuni ta' biex ikun hemm trasferiment ta' esperjenzi u l-aħjar prassi inkluża dak fil world Cultural Il-Kummissjoni sejra tkompli anke s-saħħa il-kooperazzjoni u disponibilità ta' possibiltajiet ta' finanzjament taħt il-programmi eżistenti għal finanzjament. Mixtieq nagħmel referenza għal kommenti tal-membru onorevoli, it-tweġiba tiegħi hija l-istess illi kell li dajtu l-ismieħ il-Kummissjoni m'għandix setat biex tmexxi il-dibattiti storiċi bejn żewġ pajjiżi dawk huma konflitti bilaterali u dastant sta għaż-żewġ stati membri konċernati. Grazzi, Komissarju, nal-u dibattitu